Dobry wieczór, witam Państwa. Kolejnym punktem porządku. Signori, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u rapport ta' Isabel Thomas fuq l-armonizzazzjoni tal-kontroll fuq is-sajt fl-Ewropa. Nixtieq nissa nistieden is signora Thomas biex titkellem għandek erba' minuti. Grazzi, President.